naħseb li nkunu nistgħu nżommu l-komunikazzjoni bejn naħseb infakkarkom li l-Izrael huwa partner importanti għall-Unjoni Ewropea. Tkellmu dwar l-importanza ta' soluzzjoni fil-Vant Nofsani biex temmu il-konflitt u jagħmlu kontribut tal-istabilità u l-paċi u sigurtà hemmhekk. Dan inkludi wkoll stat tal izrael sigur. L-Unjoni Ewropea trid tkun tibqa' bilanċjata u onesta fil-proċess ta' eh, bejn iż-żewġ naħat. Il-paċi li dum eh, huwa biss jekk ikun hemm impenn impenn eh, ma jkun violenza u wieħed jibni fuq il-ftehim ta' qabel. Is-soluzzjoni ta' żewġ stati tanticipa jkun hemm żewġ stati l-Iżrael u Palestina li jgħixu flimkien frontieri sguri u marfin. Fakkarkom li l-Izrael eh, ħafna drabi ġiet eh, attirat l-attenzjoni fil-dritti tal bnidem. L-Izrael mandiġ tkun l-unika waħda li kontinuament qed tiġib trattata separatament minn pajjiżi oħra. Eh, għax l-Unjoni Ewropea qed tappoġġa sistema maturali u f'dak ir-reġjun l-Izrael huwa l-ikbar demokrazija. Grazie ħafna. Senjura Arena, grazzi ħafna. Il-Kunsil tas sigurta qed jerġa' jgħid li l-fatt li Iżrael qed jagħmel dan l-insedjament l-resettlements huwa kompletament illegali huwa ksur tal-liġi internazzjonali eh, flagranti u e mhux se naslu għas-soluzzjoni taż-żewġ stati u għal paċi sostenibbli. Paragrafu wieħed tal-2016 tal-deċiżjoni deċiżjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà. Eh, Meta qed nitkellmu fuq ix-xatt tal-Punent, l-oljiet tal-Golan u 12 ta' Novembru tal-2009 kien hemm ukoll id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Unjoni Ewropea f'dan is-sens kif nintinterpretaw il-liġi internazzjonali u liġi Ewropea dwar il-kolonji Sur Pompeo fil-18 ta' novembru eh, kompla jipprovoka eh, jaqla l-inkwiet fuq din is-sitwazzjoni. Hemm bżonn li l-liġi Ewropea tiġi rispettata. Nirringrazzja Sinjura Mogherini għax-xogħol li għamlet irrispetta dritt internazzjonali il-frontieri tal-1967 il-Qorti tal-Ġustizzja fit-12 ta' novembru fakritna tobbliga lill istati membri u l-Kommissjoni Ewropea biex ukoll noqogħdu attenti fuq il-prodotti li jkunu ġejjin mill l kolonji tagħha hawnhekk fil-Parlament Ewropew intom u aħna tal-Parlament u intom tal-Kommissjoni rridu nirrispettaw il-liġi Ewropea, il-liġi internazzjonali dan huwa dmir tagħna responsabilità tagħna. Grazzi ħafna issa imiss il-kollega Nart mill-grupp Renew. Grazzi, Presidenta. Mux il-forza militari ma l-potenzja ekonomika nħassu li l-Unjoni Ewropea għandha tkun eh, importanti strategiku ma l-Izraeli imur kontra l-rizoluzzjoni ta' ġusma u da u l-raba konvenzjoni ta' ġusma u l-ftejim ta' ma l-Unjoni Ewropea li għajt li għajt dan huwa rispett tal prinċipji demokratiċi u drittijiet tal bnidem li huwa eh, element essenzjali ta' ftehim. Jena, meta ħan tolbu li dan jiġi eh, rispettat dawk li huma għati tani bħal l-Istati Uniti qegħdin minnaw il-ftehim ta' tawżu billi għara fil territori eh, l-abitazzjonijiet fil fil-paj-territori okkupata. Aħna mhux relevanti għax ma jirrispettawna u ma nirrispettawx lil nofsihom. Nofs seklu ta' okkupazzjoni għada mhux tollerabli. U kwalunkwe kundenna hija inutli, hija ngħaddu għal fatti. Grazzi ħafna issa imiss il-kollega Saturi għal-grupp tal-ħodor. Grazzi. Signora President, Signora Representanta Olja. Meta Eh, l-Istati Uniti qegħdin jerġgħu jiktbu il-liġi internazzjonali jiena verament il-mod ta' kif qegħdin inkomplu naħdmu aħna nilqgħu. Hemm ukoll il-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Ewropea li terġa' taffirma dan kollu. Jiġifieri li l-Iżrael m'għandix eh, eh, dritt li jkollha dawn is-settlements fil-loljiet tal-Golan u anke x-xatt tal-Punent minn li nafu mill-67 dejjem hemm dawn il-problemi lejn paċi dejjema qed naraw kemm irdupja u żdiedu bleluf fil settlements dawn l-insedjamenti. Għalhekk hemm bżonn li nżommu mal-valuri ma mhux biss l-Ewropa tit turi li hija serja għal paċi dejjema l-Unjoni Ewropea ilha tħambaħ fuq il-liġijiet issa liġijiet irridu naraw li jiġu nforzati u jiġu rispettati. Il-Kummissjoni tittara li l-Istati membri jridu wkoll joqogħdu attenti l-importazzjonijiet ta' prodotti li jkunu ġejjin minn dawn is-settlements u naraw li l-liġi internazzjonali tiġi rispettata b'dan il-mod ukoll tas-sanzjonijiet. Grazzi ħafna il-kollega Lizzi għal eh, l-identità u demokrazija. Grazzi, President. Signora Mogherini, skont l-Segretju tal-Istat tal-Amerika, il-settlements eh, mumiex kont illegali, il-sentenza tal qorti tal-Ewropea imma edha timtejt li ma jistax li il-sanzjoni tridu jiġu rispettati fuq il-prodotti li huma li jiġu minn dawn is-settlements jew mill-Iżrael iktar, hemm iktar minn qed naraw kif l-affarijiet qegħdin jinbidlu f'dan il f'dan il biss politika anki ġifiri bil-pożizzjoni li qed jieħu l-pajji l-Iran. L-Unjoni Ewropea tagħti ħafna flus li-Torku t turkija u ma tagħmel xejn għax din qiegħda kol tokkupa l-Ċipru il-Netanyahu x'qed nagħmlu ġifieri biex inrażnuh fl-aġir tiegħu. Grazzi, issa jmiss il-kollega Vondra li sijar, Iva, Sinjura President, jiena naħseb li din il-problema tas settlements hija parti mill-kuntest tal-negozjati li għaddejjin ġifri l-Izrael u l-Palestina. L-Izrael huwa imsieħeb importanti għall-Unjoni Ewropea fl-ekonomija, fis-sigurtà u anki valuri li huma tagħna tnejn. Aħna għandna bżonn l-Izrael u l-Izrael għandu bżonn lilna aħna nirridu nibqgħu pertinenti fil-proċess ta' paċi bejn dawn iż-żewġ naħat l-Iżrael u l-Palestina dejjem aħna nistgħu ngħinu nkunu il-broker u u m'għandniex nimmina pozizjoni tagħna eh, fuq dan il-paċi bejn dawn iż-żewġ naħat tista' isseħbis meta l-Palestinjani ikunu immexxija minn eh, eh, demokrazija waħda li ma jkunx hemm violanza u l-Ewropa m'għandix tkun dik li tħallas, ti tkun drit ukoll li ikollha rwol. Hemm bżonn ukoll eh, l-inċitament li tagħmel l-awtorità Palestina tieqaf u nafu li dan il-konflitt hemm min għandu interess li qatt ma jintemm. Nixtieq nerġa' nagħmlilkom appell biex tirrispettaw il-ħin dovut lilkom. Issa imiss il-kollega Anderson għal gwe Kollegi, jiena so, verament huwa ta' pjaċira lija li qed nieħu sem f'dan id-dibattitu hawnhekk. Il-Qorti tal-Ġustizzja qalet li xi prodotti li, eh, li ġejjin mis-settlements għandhom ikollhom tikketta li juru dan. Imma dan mhux biżejjed il-rapporter il rapporter tal istati Uniti qal li dan l-ossiġenu, etnatu is-ossiġenu dawn ma nistawx nejdu dawn ma legali un bat inkomplu għom il-mezzi ekonomiċi biex ikomplu jaħdmu meta jenna l-rabtit kummerċjali ma dawn is-settlements illegali qed inkunu kompliċi. Aħna fl-Irlanda e, e, votajna biex niprojbixxu prodotti e, minn dawn is-settlements imma l-gvern tal-Irlanda ma qed jagħmel xejn memx rekonosċiment ta' tal-Palestina, ġifiri wieħed mit-tnejn. Il għandi minuta u nof stejt il-kellima għal ħafna snin ilna nisimaw fuq il- violenza il il, il il, eh, fil-minnaħa tal-Izrael fuq il-Palestina. il fil palestina Inti kellek minuta, sinjura, mhux minuta, u stajt il-president. Issa imis il-kollega, il-viċi president Castaldo, għal membri mhux affiljati. Niringrazzjak, sinjura president. Mossa li kunet nistennu din il-segretarju tal-Istat Mike Pompeo fit-18 ta' novembru biddel kompletament il-politika tal-Amerika dwar is-settlements nisedjamenti fil-xatt tal-punent. Ġifiri dawn qed jgħid li ma mhux qegħdin biksur tal-liġi internazzjonali <laughs> il-medjatur ma kienx qiegħed e- e- e- jaħdem bċertu serjetà, jiena nixtieq nkun kostruttiv ma l-Istati Uniti li bekk abdikaw, jiġifieri li jkollhom dan ir-rwol f'dan ir-reġjun, imi fisser li aħna verament issa għandna iktar dmir li nagħmlu dan il-pass importanti u neċessarju l qudiem biex ngħinu. Il-vant nofsani dejjem bil-konflitt. Nafu bejn l-Iżrael u l-Palestina memx m'hemmx paċi. Hemm bżonn li nsibu soluzzjoni sostenibbli. Is-soluzzjoni hija kondizzjoni sine qua non l-istabilità ta' dan ir-reġjuni ringrazzja il-rappreżentanta Olja u l-Kummissjoni ġdida nitloba li turi inizjattiva, turi kuraġġ ta' tisma' l-żewġ naħat proposti ġodda eh, biex ikun hemm ukoll speranza ġdida koerenza dawn eh, huma eh, skont il-valuri tagħna għax inkella ħanitilfu verament okkażjoni aħra biex nġibu l-paċi fil-inħawi ta' viċini tagħna. Grazzi. Issa għal Pepe Sur Mandel. Grazzi President. Kollegi hawn aspett eh, eh, politiku morali rwol tal-Unjoni Ewropea mbagħad hemm il-pożizzjoni kollha tal-Unjoni Ewropea fuq dan. L-aspett morali fl-opinjoni tiegħi huwa qegħdin nitkellmu fuq l-unika stat tal-Iżrael fuq il f'din il-pjaneta u qed nitkellmu fuq il-, -il il-post fej kienu joqodu għal eluf eh, ta' snin għalek aħna bħala Ewropew, il-Parlament Ewropew, kif jista' aħna niġġudikaw xi persuna Izraelita li titterġat tmur lura f'pajjiża. Issa, mbagħad nafu li hemm min irid ifixkel il-proċess ta' paċi Ir-rwol tal-Unjoni Ewropea f'dan il-proċess għandu jkun wieħed ta' honest broker li verament aħna rridu il-paċi u s-sigurtà u ngħidu li s-sigurtà veru għandha bżonnu l-pajjiż tal-Iżrael. Huwa importanti għalhekk li l-Iżrael tibqa f'kontroll ta' dan l-inħawi. Nafu li ċ-ċittadini huma medda f'dan l-inħawi, jekk ma jkunx hemm sigurtà Eh, għalhekk huwa importanti li kontrol jibqa' u aħna rridu dejjem nerġa' ngħid honest broker. L-Unjoni Ewropea hemm bżonn dejjem ukoll tgħin lil Iżrael għax Iżrael hija l-unika demokrazija, l-unika pajjiż li għandu l-istat ta' drill f'daw l-inħawi. Grazzi Sinjura Mogherini għax-xogħol li għamilt imma tajjeb li min jiġi warajk ukoll ikompli f'din il-vena. Grazzi. Grazzi ħafna issa imiss lil Sinjura Insir għal nom tal-SND. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President. Żewġ stati demokratiċi, l-Izrael u l-Palestina, li l-qegħdin biswiċ xin fil-paċi dan huwa lantana biex naslu għal dan iż-żewġ naħat iridu jirrispettaw liġi internazzjonali u anki rwoli differenti tagħhom hemm ukoll attur internazzjonali oħra bħal istati Uniti li għandhom l-interessi personali tagħhom polarizzazzjoni mhux veru jriduha il-soluzzjoni meta jitkellmu fuq il-Ġerusalem u jgħidu li settlements uh, ma jmurx kontra l-liġi mhux qed jiksru l-liġi. nafu xamlet l-Svezja fl-2014. L-okkupazzjoni mi xaġa ħaġa li tista' taħdem għad-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea ir-relazzjoni mal-Palestina rridu eh, namlu iktar, qed nitkellmu fuq zoni okkupati, qed nitkellmu fuq prodotti li qed jiġu li jidħlu fis-sanzjonijiet mill-2014 qed naraw infrastrutturi s sussidjati mill-Unjoni Ewropea li qegħdin jiġu meqruda mill-militar tal-Iżrael. Tal eh, għalek l-Kommissjoni Ewropeja x'qed tagħmel biex twaqqaf dan kollu il-Kommissjoni x'qed tagħmel ukoll biex titlob kumpens wara kollox. Is-Sur Groschel mill-Group Renew. Grazzi. Jina naħseb li dan eh, il-fatt li dikarazzjoni ta' Trump qed ikomplu iħawdu l-qija u immorru lura qegħdin mhux navvanzaw. Il-Kumità Internazzjonali mhux veru li qiegħda taħdem għal paċi dejjema, għal soluzzjoni dejjema. L-Unjoni Ewropea trid kompli tinsisti fuq is soluzzjoni ta' żewġ stati u twaqqaf waqqaf l-insedjamenti fiż-żoni fejn jgħixu l-Palestinjani. Iż-żewġ naħat hemm bżonn jerġgħu jiltaqgħu madwar mejda biex verament jaħdmu għal soluzzjoni eh, dejjiema. Dak li ġara dan l-aħħar jurina li din il-problema ma tistgħux insibula tarf jekk ma niltaqgħux u niddiskutuha. Issa, imis li sinjura Dowding mill-grupp tal-ħoder. Kollegi, hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea verament turi li hija il-peace broker f'din is-sitwazzjoni għalhekk id-deċiżjoni tal-ICJ tal-ġimgħa l-oħra importanti l-prodotti li jiġu mis-settlements tal-Iżrael hemm bżonn ikunu ikollhom il-marka tikketta li juru dan. U l istati membri jridu jagħtu każ dan kollu id-deċizjoni tal-qorti. Din l-ewwel pass. Umbat, irridu nagħmlu proibizjoni għal kull tip ta' prodotti sanzjonijiet ġifieri li jidħlu nissanzjonawhom il-prodotti li li jiġu minn dawn l-affarijiet. Aħna nagħmlu dan fil-każ tal-kuntest ta' Ċipru Turkija lix ma nix nagħmlu hekk ukoll għall-Iżrael nafu u kol li minn sejjer tajjeb fis settlements l-ekonomija ta' ċertu setturi pal dik tal-bini sejra tajba. Eh, kull miżura li twur kontra l-liġi internazzjonali suppost ikollha riperkussjonijiet koroħa. Nixtieq nitlob il-rappreżentanta Olja minn ġej waraja x'se jkunu il-passi konkreti tal-Unjoni Ewropea sabiex naraw li l-liġi internazzjonali tibqa' il punto ta' referenza f'dan il-proċess ta' pasi tal-Vant Nofsani. Grazzi ħafna. Issa imis is-sur Saħradil għall-sijar Jiena nistqar li nkun daqxej mhux kuntent meta nitkellmu fuq l-Iżrael hawnhekk f'din il-Kamra x'qatt ma ngħidu xi ħaġa bbilanċjata, hemm bżonn nitkellmu x'inhu importanti x'ngħidu x'inhu importanti għall-Ewropa. X'se jkun ċittadini tagħna. Hemm bżonn nifluha il-mappa Eh, u naraw li l-Izrael huwa l-msieħeb l-iktar importanti f'din iż-żona, speċjalment inkwantu għas-sigurtà meta nitkellmu fuq valuri Ewropej nirrikonoxxu l-fatt li l-Izrael huwa hija demokrazija parlamentari stat fejn stat ta' dritt u huwa pajjiż ukoll Ewropej għax għandu l-istess valuri tagħna anki jekk il-mappa mhuwiex parti mill-Ewropa. Għalhekk hemm bżonn nuru solidarjetà anki meta naraw antisemitiżmu li kull ma jmur jikber f'ċertu pajjiżi eh, tal-Unjoni tal Ewropea l jiena nitlob li l-Unjoni Ewropea għandha jkollha approċċ iktar bilanċjata u nuru iktar solidarjetà mal istat tal-Iżrael. One minute. Honorevoli Orban Crespo. Grazie, President l-Unjoni Ewropea ma tista' tkun eh, kompliċi tal-apartheid fil-Palestina, relazzjonijiet kummerċjali u militari ma' istituzzjonijiet Izraeljen huma implikati f'violazzjonijiet eh, ta' drittijiet ta' bniedem kontra l palestinjani Dak huwa li qegħdin eh, jiġri mill-Unjoni Ewropea mx qed eh, tobbliga li jkun hemm eh, rispett ta' drittijiet tal-bniedem li l-ftehim mal Iżrael suppost jinkludaw tisma' organizzazzjonijiet li għandhomx jappoġġjaw ir-reati kontra l-poplu Palestinja. Il-BDS huwa l-unika eh, BDS huwa l-uniku inizjattiva li qegħdin għalhekk qed jippruvaw jagħmlu bħala kriminali eh, eh, eh, dawn l-aġir. Bżonn li jkun hemm miżuri konkreti fuq il-mejda, l-arfin tal-poplu palestinjan, it-tmim tal-okkupazzjoni u embargo tal-armamenti u proibizzjoni tal-importazzjoni mill assedjamenti illegali. Għanda bżonn miżuri ċari u mhux inħarsu l naħa l-oħra. Grazzi. Mr. Nikolaou Alavanos. Onorevoli Nikolaou Alavanos. Ir-rikonoxximent min ħata l stati Uniti għall-insedjamenti Izraeljani jmur kontra liġi internazzjonali biex tillegalizza l-okkupazzjoni ta' territorju Palestinjan Eh, minn naħa tal-Izrael. Rikonoxximent ta' Ġerusalem bħala kapital tal-Izrael jindika eskalazzjoni tal-aggressjoni kontra il-poplu tal-Palestina. Wasal għal tilt anki ta' tfal, attakki, kolonizzazzjoni, ċnut u ħitan jinbnew aħna l-Unjoni għandna responsabilità kbira id nżommu l-istess distanza billi npoġġu fuq l-istess livell il-qafas tal-Iżrael mal vizmi tal-Iżrael. Iħna rridu illi nkomplu illi namlu nsibu paċi u palmu qed insibu refugju anki fil-Ġordan. Aħna eh, rridu kunem hemm kooperazzjoni politika ekonomika militari mal-Palestina aħna rridu li jkun hemm il-nappoġġaw l-appoġġ tal-Palestina fil-ġida tagħhom illi jkun hemm stat indipendent sovran pal-Palestina eh, l-irtirar tal-truppi mill-Izrael Eh, Izraeliti minn Palestina, eh, demolizzjoni tal-ħajt tal-mistħija, l-nis li kun staw jidru jitlu f'darhom minn tal-Palestina, aħna rridu okkupazzjoni illegali, aħna eh, il-pajizi membri anki fostom il-Greċa kollha rikonoxxew il-Stat Palestina konu firmajna trattat tal dan il-għan dan irġiġi konoxxut nalqu l-lista ta' interventi fissem il-gruppi politiċi nistgħu nitalbu naċċettaw il-karta blu issa is-sur Assima kopulu grazzi jiena ħa ngħid dak li huwa ovvju aħna m'aħniex torrox, m'aħniex qomja u m'aħniex muti aħna Ehm, nafu x'inhi s-sitwazzjoni rajnija mir rappreżentantoli wkoll rajn smajnija ħafna drabi anki il-ġimgħa l-oħra l tal-Unjoni smajna wkoll il-President Trump kif ukoll Segretarju Pompeo li tkellem maċċar fuq l izrael U aħna xom jalan lanqas għal e, xirin ta' snin aħna rajna attakki terroristiċi imdemmija ehm, jina rajtom bajnejja fil-kibbutz Eh, li huwa qrib ħafna s-rixa ta' Gaza fejn eh, Daniel terba snin ġie assassinat f'daru bil- eh, bil missili. U rajt u koll ħdejn l-oljiet ta' Golan fejn in-nies jintużaw bħala tarka umana biex daħal missili kontrabbandu biex jattakkaw iċ-ċittadini hemmhekk il-waċar il l-Izrael għandu tħassib reġittimu eh, ta' sikurtà l-Unjoni kienet eh, semmi ħafna leħena bħala leħen ta' paċi u stabilta fir-reġun. L-Izrael huwa għalejat kbir tal-Unjoni Ewropea. Aħna għandna ħafna valuri komuni, interessi komuni, issa li rridu nagħmlu għalli navvanzaw milli konna aġenda bilaterali biex insaħħu il-rabtiet bejn l-Iżrael u l-Unjoni huwa kritiku li l-Kommissjoni tagħmel priorità. Jekk naħdmu iktar qrib flimkien mhux biss ħammex il-qudiem il-paċi imma jgħinu koll l-Ewropa biex issaħħaħ ir-rwol tagħha bħala medjatur bilanċatu u tal-paċi. Fid-dawl tal instabilta fl-Iżrael politika l-Parlament irid jaġixxa b'mod responsabbli ma jqgħodx jindaħal fil-politika interna. Aħna maħniex torox għamja u timx imdaqqiet meta żomm siket u jiswa mitqlu deb. Iva, dispjaċini ma lista tal-kellima fis-semi gruppi politiċi issa temmew dan id-dibattitu, ġifiri, skużawni kat eh, minħabba l bidla fil-presidenti, Onorevoli Avram, minuta. Nilqa il-prezentazzjoni bilanċata tal-Onorevoli Monogherini fuq is-sitwazzjoni fil-Izrael u l-Palestina nifakkar din is-sala u persuni li qegħdin isegwu dibattitona li l-Iżrael u l-unika demokrazija fil-Vant Nofsani u forsi għandna bżonn daħlu iktar enerġija bli nkonvinċu pajjiżi tal-madwar li jisegwu t triq ta' demokrazija ta' vera naħseb li ħafna affarijiet jkunu iktar faċli nsolvu fil-Vant Nofsani inkluż il-paċi. Niġu fuq il-kwistjoni tal-insedjament jiena naħseb li dan ikun pandu jkun parti tal-qaffa ta' negozjati bejn l-Iżrael u l-Awtorità Palestina li jekk aħna nistanzjonaw naħa waħda biss qatt ma waslet għall promozzjoni tal paċi. Iżrael u alleat u ħabib u imsieħab importanti kummerċali. Barra minn hekk nġu niġu s-sikurtà, innovazzjoni, agrikoltura, ġiet kontra terrorizmu u anke bidla fil-klima, l izrael għandhom ħafna xetu l-Ewropa. Għal daqstant aħna ma nistgħux naljenaw ħbib tagħna billi dejjem impottaw subajna lejhom mingħajr ma nitlu fis fond tar-reġun u r-realtà komplikata tagħhom. Għal daqstant nitlob l-Unjoni li jibqgħu eh, intermedjarju onest u bilanċat u għagbis li aħna nistgħu nsibu ftehim eh, hemm fuq żmien twil u paċi fir-reġjun. Our next speaker is Mr. Horwood. One minute. Thank you. We debate this issue only days after. Id-dibattu dan din il kwestjoni biss jiem wara il-gvern eh, Izraeli eh, kien tiġi taħt il-mira tal-Human Rights Watch. Naħseb li l-Izrael jaf jagħmel ħafna ħjar minn hekk ikrid. Rajna wkoll l-injament li qed tikber bejn l-amministrazzjoni ta' Trump u Netanyahu illi qed jagħmel ħafna ħsara tal-prospetti tal-paċi. Il-dekretuni ta' Mike Pompeo illi il-mexxat tal-ponent li sedjamenti hemmhekk mhumiex skont il-liġi internazzjonali huwa ħażin imma wkoll e, appoġġ tal e, Netanyahu u li mur kontra soluzzjoni ta' żewġ stati. Aħna inna nafu x'kien x'inhi dan il-pjan tal-żewġ stati, pajjiż żewġ stati u l-unika mod papat, l-unika triq l paċi. Rridu narfu l israel pala stat imma li palestinu kol għandha tkun stat il-Palestina qegħdin iwettqu l kriterji biex isiru stat għal ħafna snin u kontra kollox xorta għandu mexxejja Arab min-naħa tax-xatt tal-punent nittama li awtoritajiet u gvern eh, tal-Iżrael jaraw li jkollhom stat il-Palestina wkoll ikun l-aħjar mod għal paċi u stabilità u sikurtà. Maħna rridu nkunu lesti li nkomplu nitfaw pressjoni biex nappoġġaw dan il-pjan. Grazzi. Ravrin Majid. Ħbib, salam alikum. Jiena nilqa il poplu tal-Palestina eroiku illi Defendew id-dritti li jeżistu u l-kultura tagħhom u twemmin tagħhom għal żmien twil. Kien hemm ħafna illi kibru wara il-portira eh, tal-ħadit, kien hemm ħafna min jgħixu taħt l-oppressjoni, tortura ta' kuljum u assassinazzjoni. Dawn huma Ewropej, dawn huma alleati, sa ximħut huma naħa tal-lemin oħrajn tax-xelluk imma jafu x'inhuma l-orruri tal-okkupazzjoni u jafu xi ġifieri allura m'għandhomx għalfejn iwarbu il-batija tal palestinjani ejja nagħtuhom dak li jintom tistennew minnkom infuskom. U biex ngħid il bibtana tiegħi fil-Parlament, għatu l-Palestini dak li jintom tridu. Id-wedi aħna minna fl-Unjoni Ewropea għal-mussen tużaw biex jaqtlu tfal tagħkom u jidu nagħmlu provizjoni fuq il-prodotti jitlu fl-Unjoni Ewropea jekk sedjament huma legali, mela prodotti huma legali dawk li qed jagħmlu qlih minn fuq huma kriminali. Il-ġustizzja wkoll teħtieġ il-ġustizzja fil-krim tisarraf fil ġustizzja fil fil U għeja nikotaw l-mandelma ta' nejdu illi il-libertà tagħna mhijiex kompluta minnajr il-libertà tal-Palestini. Grazzi. Onorevoli Michels, eh, President Onorevoli Mogherini, aħna naqblu ovvjament mal-fatt illi il-leġittimità tal-politika ta' Netanyahu fis-semmi amministrazzjoni tal-Istati Uniti hija abbuż tal-liġi internazzjonali u il-Ministru tal-Lussemburgu ħassimbol qed tal darboħra inizjattiva oħra ġdida b'Ġerusalemm tal-Vant bħala kapitali. Hija affaxxinanti, imma waspet wieħed biss Aħna fozlo mus se niddefendu dan. Jekk naraw li hemm proċess ta' paċi wara l-Iżrael u l-Palestina li jidher li s'issa dejjem huwa kkondannatu destinat għal falliment, aħna id dekromokrazija fil-vant nofsani kif ħanikzbu jekk aħna min-naħa l-oħra ħanqodu meċu l-qoddim politika ta' blokkar fid-dawl ta' Turkija, per eżempju. Aħna kemm aħna kredibbli jekk aħna nkomplu nesportaw armi u nifformaw inħarġu il għawita ta' sekurtà aħna nabżon konferenza ta' paċi internazzjonali biex ikonna tuġibit tajbinu konkreti. Grazzi Revoli Mixer. Representative Federica, let me thank you for excellent. Grazzi Eh, rappresentantali Federica, grazzi ta' kooperazzjoni tajba li kena din ir-riżoluzzjoni ġusto u sostenibbli għal dan il-konflitt bejn l u Palestina. Barra minn hekk nixtieq nirringrazzjak eh, tal eh, għaqda tal-Unjoni fid-dawl tal-approċċ tagħna tal-approċċ tagħna ninegozjaw illi konna stat ta' solutta fuq żewġ stati jista' jirrisolvi l-problema, l-konflitt. L-unika soluzzjoni li tista' tindirizza il-tweġibiet ta' ta' leġittimi tal-Izrael u illi jaqdi um, l-aspirazzjoni tal-Palestina għal jisiru stat. Aħna rridu inkomlu konsistenti f'dak li qed ngħidu. Aħna naraw li dan l sedjamenti huma xkiel għal proċess ta' paċi paċi f'żewġ stati u aħna rridu nkunu ċari allura kif naħsbuha. Aħna il-najuna li tingħata l per pereżempju il fatti li l-Stati Uniti faħru il stati israel tal-insedjament jieti imorru kontra aħna ma rridux nkunu konsistenti mal-liġi nazzjonali għaliex da mhux fil-sikurtà f'interessi ta' sikurta fuq smin twil ta' ħadd. Balza Diaz, one minute. Onorevoli Balza Diaz, minuta. Grazie President is-sodisfazzjon tad dritt tal-liġi internazzjonali hija dmir ta' kulħadd u l-Iżrael m'għandux ikun eċċezzjoni. Imma wara li għadda, eh, Sinjora Margarina jiena mħasseb li l-użu li ċerta partitu rridu jużaw mill-konflitt biex juru l-mebeda tagħhom lejn l-Iżrael għax l-antisemitizmu huwa wieħed mill-ikbar problema li bħalissa dejjem minna fl-Unjoni Ewropea kif qalet l aġenzija tad drittijiet fundamentali s-sena li għaddiet fit-12 mill-Istati membri eh, eh, ħasbu u terz eh, ħasbu li ħajġu attakkati u nofsom qed jiġu insultati. U dan normalment huwa l-bidu ta' xi ħaġa oħra għar kif rajna wara eh, eh, wara dak li sar ġara fħal waqt Jom Kipur. Meta meta eh, allora dina qed tiżdied il-vjolenza kontra l-lut wara 70 sena li l-lut mhux qegħdin ħossuhom ah, ah, f'sguri f'pajjiżhom u jitlob responsabilta minna tagħna u l-partiċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Mr. Kissel Jurek, one minute. Kirja Prodre, Kirja Mangarini. Onorevoli Kiziljurek, grazzi għal darboħra il-gvern um, ta' l-Amerika qed jappoġġa l izrael L-insedjamenti huma provokazzjoni u il-fatt li bidlu l-ambasċata l izrael għal palestini xaqja hija mm, prova oħra ta' dan. Hemm ħafna e, atti illegali provokazzjonijiet tal-ksur ta' drittijiet tal-bniedem kontra l-Palestinjani. Aħna ma nistgħux nibqgħu fomna siket u ċiċibeqi, aħna rridu nkunu nistgħu nagħmlu e, pressjoni fuq il-Palestinjani fuq dan il-politika ta' insedjamenti biex niddefinixxu roadmap għal soluzzjoni fuq ta' żewġ stati. Jiena nitlob lill pajjiż tiegħi illi għandhom bżonn jissegu din it-tip ta' politika għaliex dawn il-insedjamenti huma illegali. Santux. Tent, Kumprimentu nesta su. Grazzi, rappresentantoli. Fil-parteċipazzjoni ħarja tal-Parlament, nixtieq nuża il-dal-klim li ġej illi milux ġie ppubblikat biex forsi nagħmilhom iktar sempliċi u iktar diretti minn dak li qed ngħidu llum. Is-soluzzjoni ta' żewġ stati hija l-unika mod ta' kif nistgħu niggarantixxu min-naħa illi jkun ehm, libertà għal Palestinjani u autodeterminazzjoni u żvilupp iżda minnaħa l-oħra il-dritt għal paċi u sikurtà. Kull tip ta' Eh, pożizzjoni li kellna fejn għandna l-Istati Uniti li qegħdin jirġittimizzaw l-insedjamenti bħala ċaġa legali, imur kontra liġi internazzjonali u jmur kontra il-rezoluzzjoni tal-konflitt tal-Palestina. Biex nagħmlu dan, aħna rridu li nagħmlu xkil E, għal paċi fil-vant nofsani. Jidu morru li l-in mil kliem u naddu għal fatti jirridu naraw kif għan implementaw il-ftajim ta' Oslo u kol kif e, natu rizoluzzjoni tal-Konsel mill-2016. Nurevoli Vilumsen, minuta. il il-ħsibiet u tħassib tal-Palestina huma leġittimi għax huwa ċar li qed l kontra il-trattati internazzjonali u qed jagħmlu tapposta jafu x'qed jagħmlu l izrael meta qegħdin jippruvaw jelbu din il-soluzzjoni ta' paċifika ta' żewġ stati. Ma sax naċċettaw li Trump u Netanyahu jkomplu joħonqu u jofsu u jirfsu fuq il-Palestinjani. L-Unjoni Ewropea issa trid tijom teżiża u eh, tħares il-liġi internazzjonali. Aħna rridu illi nwaqfu l-importazzjoni tal-prodotti ġejji minn dawn l-insendjamenti illegali u aħna rridu nirrikonoxxu wkoll l-istat tal-Palestina u aħna rridu illi ikun hemm stat ta' Palestina li jkun liberu, li jkun lest, illi jkun autodeterminanti. Is-Sur Sanchez Amor, minuta. Signora Mogherini, por il trabajo de... Nixtieq nirringrazzja l-Istinja Murgrina għal xogħol li għamlet l-aħħar snin. Maħna m'għandniex nisqu eh, li hemm dan eh, l-element tossiku li territorju jiġi eh, jsir leġittimu u jaqbad u jarmi l-barra s-sigurtà ta' Dan qed immorru l-lin minn Palestinja u l-Iżrael il fat li wieħed jappoġġja dan ikollu da' territorju allura fil-Krimea jew inkella turkija tibqa' fis-Sirja b'xi mod ieħor tkun jkollha possess leġittimu napplikaw il-dottrina ta' Pompeo u s-sekja aħna ma nistawx nistabilixxu l-istabilizzazzjoni ta' konflitt bħala titlu leġittimu li jileġittima l-aggressur. Dak li għamel is-Sur Pompeo u mhux imur kontra l-liġi internazzjonali imma kontra ir-relazzjonijiet internazzjonali ċivilizzati. Grazzi. Mr. Majorino. Is-Sur Majorino. Grazzi. Huwa bitħassib kbir illi aħna nħarsu lejn din is-sitwazzjoni fl-Iżrael u l-Palestina, sitwazzjoni li timponi fuq l-Ewropa, il-bitata l-Ewropa illi taġġixxi. E, imma l-Ewropa titkun pragmatika meta tipprova ssib soluzzjoni madwar dawn iż-żewġ popli. U għadvir tagħna li aħna nkomplu fuq dan it-triq qabel ma ntop ma uh, minar ma nkollna toppi. Aħna rridu illi kon naraw illi jkun hemm rispett reċiproku, drittijiet fundamentali jitħarsu l-istat tal izrael jridu jgħixu f'paċi u sikurtà mill-komunità internazzjonali hija identika ukoll din ir-rieda min-naħa tal-Palestina illi jkoll jiġu rikonoxxuti min-naħa tagħhom bħala stat sovrani u leġittimi. U aħna rridu wkoll inkunu spliċiti meta nkondannaw dak illi fid l opposta Il-politika tal-gvern ta' Netanyahu fuq il-koloni għandhom għandhom effett ta' distabilizzazzjoni kbira li għandu element kbir ta' tensjoni li mhuwiex ġustifikabbli u jmur kontra drittijiet internazzjonali u liġi internazzjonali propjament. Grazzi. Mrs. Fajon, one minute. Spoštovana Federica, svoj mandat se izteka in hvala za vse opravljeno izvrstno delo. žal Eżis eh, Federica, wasalna fit minn il-mandat tijak, tejt onorevoli Faġon, grazzi tal dawnek id-dibattitu li għadna għedin fiħi reali. Aħna għedin għonek eh, u koll nisimaw attakki fuq l-attakki eh, ma soluzzjoni u l-proċess ta' paċi hija hemm imma l-proċess ta' paċi huwa mblukkat paralizzat minħabba il użi unilaterali tal-Istati Uniti u President Trump u l-Izrael u kontra il fuq minħabba li qed jużaw l-insedjamenti bħala arma. Aħna qegħdin eh, naraw x'inhi il sentenza tal-ICJ aħna għanna bżon illi naqmlu tabella fuq il dak li ġej mill-Izrael, il-prodotti ġej mill-Izrael. E, l-insedjamenti huma e, ġejjin minn min qed jagħmel gwerra mal-Palestina fejn għandna bżonn intuhom iktar ilieħ biex jużaw iktar il-flus għall-gwerra. Aħna jidnaw illi din sentenza t tiddaħħal mill-aktar fis għaliex l-Iżrael diġà ħabbar reazzjoni tiegħu u l-konsegwenzi jafu jkunu katastrofiċi. Jan umma illegali taħt il-liġi internazzjonali. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-politika ta' insedjament min-naħa tal-Iżrael hija ċara ħafna u nispera li tibqa' kif inhi id-deċiżjoni tal-amministrazzjoni ta' trump li ddur madwar il-liġi internazzjonali tikkostitwixxi theddida sinifikanti għal paċi u s-sigurtà fir-reġjun minflok jingħaqdu sabiex tinstab soluzzjoni paċifika fuq iż-żewġ stati din is-sitwazzjoni kurrenti qed tkompli tqajjem il vjolenza u d-diviżjoni kif ukoll qed thedded il vijabilità fraġli ta' soluzzjoni li tinvolvi żewġ stati differenti ma hemmx u ma jistax ikun hemm l-ebda skuża biex tiddajjef il-liġi internazzjonali u għalhekk illi għandna bżonn tmiem immedjat għal kull attività ta' insedjament projbizzjoni fuq il prodotti tas-saldu iżraeljan fis-suq tal-unjoni ewropea inkella se nagħtu aktar saħħa ekonomika lil dan il-kunflitt u anke tnaqqis minnu fih tal kunflitt fi u madwar l istrixxa ta' gaza. l inċitament u l vjolenza għandhom jintemmu in-nies iridu jkunu sikuri u protetti u gwerra oħra trid tkun evitata kost ta' kollox. ngħaddu issa għal catch the eye l-onorevoli kelleher jiena ngħid mill-bidu li nirrispetta d-dritt tal biex teżisti u li nafu u wara li mort il-West Bank u dak li għed tagħmel l-okkupazzjoni fej qed timmina l-eżistenza tal-Istat Palestinjan manna l-ebda jkonna l-ebda illużjoni l-idea li l-Iżrael tista' tkompli eh, tisra l-artijiet tal-Palestinjani huwa imma eh, mirata biex timmina kwalunkwe speranza ta' żewġ stati. L-istat, l-istat Palestinjan qed jiġi zmontat eh, l-imbjat l-Stati Uniti Kirchner mhux konsidrat bħala unes broker. Aħna nanna naċċettu li l-Europa għandha tkun iżjed attiva biex tkun Unes broker. Biex tappoġġa l-istat tal-Izrael u l-eżistenza tiegħu imma li tiżgura li ż-żewġ stati, soluzzjoni ta' żewġ stati hija l-offol ta' soluzzjoni. Fil-Parlament Irlandiż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 fl-1492 meta l-lut eh, ġew mm, kaċija mill minn eh, Spanja sabu post sabu post fil-Polonja. Eh, jidix tfisser Poland tfisser li tinsa tistaqpa wekum bad ġew mm, ħeċi għal barra mbagħad ġiet is-sena 1900 u 48 jena kontat l-Università u ġiet maħluq l-Izrael, l-Palestinjani kellhom dritt għal dak it-torju għax Abram kellu tifed preferit tiegħu u dan il-konflitt ġej mill-Bibja għadu validu meta nisma' nies apartheid, meta nisma' kliem eh, bħal li l-Izrael qed jagħmel atti kriminali nara nara s-suffriment tal-poplu ta' Izrael. Ftakru kif qed jiġu kif jiġu trattati mit-terroristi Palestinjani dak li għandha bżonn l-Ewropa huwa tħares mill ġid lejn is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna, naddu issa l-Onorevoli Wallace. Mhux qed narah fil-Kamra jgħid il-President l-Onorevoli Peċċalla. Signora Peċċalla. Grazzi ħafna l-Izrael edha f'reġun verament mhux stabbli. Eh, aħna eh, ngħidlu l-vant nofsani, ma aħna ngħidlu l-vant qarib fil-Ġermaniż. Aħna ma nannix ninsew li l-Iżraelis huwa mdawwar li huma għedewa eh, li ma jridu xejn iżjed li ħassru l-pajjiż minn hemmhekk. Għalhekk għandhom waħda għandhom sistema verament moderna u interattiva. s s-segurta eh, hija r-reżon d'etr tagħhom għax huma għandhom bżonn jiddefendu pajjiżhom f'kull jum. l izrael huwa l-uniku stat demokratiku fir-reġun u għanda u ħakku l-appoġġ sħiħ tal-Unjoni Ewropea huwa sħiħ tagħna u l-garanzija ta' sigurtà anki għall-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha tibqa' rilevanti proċess fil-ġejjini bej l-Izrael u l-Palestinjani u tiġi ikkonċeputa bħala eh, eh, honest broker. Mrs. Ward. Signora Ward. Segretarju tal-Istat Stati uniti għal eh, għalli l-insedjamenti izraeljani u l-art okkupata mhux illegali Eh, hija ħaġa orribli. L-amministrazzjoni ta' Trump kull għamlet huwa tipprova titfen is-soluzzjoni ta' żewġ stati. Skos postat l-ambasċata għal Ġerusalem waqfet il-fondi għal-refugġati u għarfet il-sovranità tal-Izrael fuq il-Golan. Ma da ma jibdilx il-liġi internazzjonali. L-Unjoni mal ewwel qalet li kwalunkwe attività ta' sedjamenti hija legali u temmina il-viabilità ta' żewġ stati u paċi eh, fit-tul. <clears throat> Il-reprezentanti Izraeljani eh, Palestinjani kondennaw id-deċiżjoni bħala teddida lill-ordni dinji li timmina il-kredibilità tal-Stati Uniti u tal-proċess ta' paċi. Għanna nkomplu nippreżentaw pożizzjoni komuni fuq l-insedjamenti huma illegali fil-liġi internazzjonali huma xkil għal paċi u jimmina l-possibilità ta' eh, zewċ stati. Eh, aħna nitolbu l-gvernijiet, l-gvern tal-Izrael biex iwaqqaf daw l-ħolqin ta' daw l-istadjamenti. Grazzi, naddu issa l-Onorevoli Wallace. Grazzi ħafna, Signora Morganini. Inti kritikajt l-insedjamenti eh, illegali izraeljani u ħaġa tajba, ma l-Unjoni Ewropea ma ħadiċ azzjoni deċiżiva kontra l-Izrael. Aħna manna lebda kontroll fuq il-fatt li l-Stati Uniti tippermettilhom li għamlu jridu kif jitrattaw il-Palestinjan il-fattu l-Izrael tipprattika l-apartheid f'pajjiżu u ġenosidju fil-Palestina. Għad li dejjem kienem speranza għal-żewġ stati, imma din mietet. Ma nistawx naġaw nqajmuha, għandna bżonn stat wieħed fejn il-Palestinjani u l-Izraeljani it-tnejn ikollu intetalati għad drittijiet kollha demokratiċi u ta' dritti tal-bniedem u ritornu wkoll tar-refuġjati Palestinjani f'pajjiżhom kwalunkwe ħaġa oħra mhux ħadd iffunzjona. U dak li qed jagħmlu l-Istati Uniti fl-Iżrael jagħmlu biss għax l-Unjoni Ewropea jittolerawha. Grazzi. Mr. Ciuhdaru. l onorevoli Ciuhdaru. Mulțumesc, doamna la Din păcate... Grazie, ħafna president. Sfortunatament, din is-sitwazzjoni verament terribli ila għaddejja wisq dak li qed jiġri ma ma tistax tiddiskribbih Jina tabib ta' emerġenza u nara indipendentament mill-lob politiku hemm nies li qed jitlu ħajjithom u hemm ħafna suffriment. Wasal iż-żmien biex l-Unjoni Ewropea u l-Parlament eh, eh, waslu għal mejda tan-negozjati taw kollha li huma voluti biex ikun hemm eh, soluzzjoni ġusta għadda wisq żmien u nispera li l-Kommissjoni Ewropea ġdida issib soluzzjoni tajba biex din is-sitwazzjoni terribbli ma tkomplix. Nisperaw li din is-sitwazzjoni tiġi solvuta u bl-isperanza tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Dak kien l-aħħar kellim fil-keċ tiegħi. Naddi l-kelma issa lill-Viċi President tal-Kommissjoni u rappreżentantoli tal-Unjoni għal affarijiet barranin u politika ta' sigurtà Sinjora Morgarini. Grazzi ħafna. Bla dubju li l-Kommissjoni il-ġdida, reprezentant oli il-ġdid, jieħdu nota ta' dan id-dibattitu. Imma jsibu wkoll forma biex iżommu l-aqda tal-Unjoni Ewropea u l-Stati membri biex jappoġġaw il-pożizzjoni tagħna fil-difeża tal-liġi internazzjonali u jkomplu fil- koordinazzjoni ma' oħrajn. Ma' ġus ma' għuda manki ma' dinja arbija u kol fil-reġun. Mm, huma għedin emmek jafu forsi jistaw jgħinu fit il qoddim u jkunu jistgħu jaraw x'inizjattivi oħra jistgħu jiġu meħuda biex wieħed jgħin is-sitwazzjoni u tavanza u jevitaw li ma naslux għallar. Hemm ċerta kwistjonijiet fej jistaw ikun hemm avanz u hemm sitwazzjonijiet oħra li li f'ċerta perjodu ta' żmien tal-istorja jirrikjedu li aħna nkunu raġunevoli. Mhux biss din ir-raġuni manki fid-dinja. Biex nevitaw li naslu għall-ar situazzjoni irreversibli. Jien għandi l-impressjoni u ħaġa li trattajt ma' ħafna hemmhekk li dawn żmien li qed ngħixu ah, qed jirrikjedu dan minn għandna. Nippruvaw nevitaw li l-affarijiet jaslu f'dak il-punt li l-aspett pożittiv ta' soluzzjoni tal-konflitt jkunu għadhom viabli. viabli. Fuq ħaġa li xtaqt nikkommenta mm, li impressjonati. Hemm il-kwestjoni tal-assedjamenti nifisa, hemm il-kwestjoni tax-xogħol li aħna qed nagħmlu u nkompli nagħmlu bħala istituzzjonijiet fuq il-konflitt eh, ta' Palestinjani ma' hemm il-konflitt liħor bejn l-Izrael u l-Arbin. U pajjiżi Arab imma hemm ukoll l-aspett tar-rwol tal-Unjoni Ewropea biex iżżomm l-ordni bbażat fuq regoli. U ħadd f'din l-emiċiklu qal li l insedjamenti huma huma l-isposati ma mhux illegali. Għandi għandna l-impressjoni li qegħdin nimxu lej situazzjoni fej eh, nispera l-Unjoni Ewropea ma Ah, tiġi skwestjonata li il liġi internazzjonali tiġi tiġi kwestjonata. Indipendentament minn divergenzi nispera li mhux biss eh, tejnu l-Komissjoni l konsil biex jkun hemm kontribut biex tiġi zblokkata s-sitwazzjoni biex tejnu l-implementazzjoni tal-liġi internazzjonali meta niġu għal-kwestjoni ta' assedjamenti Imma riżommu f'moħħkom dejjem bħala membri tal-Parlament Ewropew li l-liġi internazzjonali mhix miftuħa għal dibattitu hija biex tiġi rispettati jekk inti tibda tibda tidħol għal kwestjoni ta' jekk ix il-liġi ix eh, tajba jole, le, allora man ħoss m'għandekx tkun hemmhekk ġajja. Thank you, Mrs. Mogherini. The debate is closed. Grazie ħafna. Għalhekk għalaqna d-debattitu naddu issa dikjerazzjoni ta' viċi President tal-Kommissjoni Rappreżentant tal-Unjoni għal affarijiet barranin u politika ta' sigurtà fuq situazzjoni sitwazzjoni fil-vant nofsani eh, in ġenerali inklużi l-kriżi fl-Iran, Iraq u l-Lebanon. Nfakkarkom li wieħed jista' jitlob għal KHDI bil-blue card bis-sistema normali u bi forma elettronika wkoll. L-istruzzjonijiet qegħdin eh, fil-daħla tal-emiċiklu għal talbiet tal-blue cards daw jiġu aċċettati biss wara li l-gruppi politiċi kunu tkellmu. Mela, niftu d-dibattitu bil-Viċi President tal-Kommissjoni u rappresentantoli il-Signora Morgarini. Grazie President. il toro tal-Vant Nofsani, Bagdad, Beirut, Teheran u oħrajn raw demonstrazzjonijiet kbar li li għadhom għaddejjin. L-avvenimenti għedin jiżviluppaw u kull kas huwa differenti. Imma jidher li hemm ċerta kawżi komuni. Kull ċerta inizjattivi imma il-protesti mbagħad firxu dwar nuqqas ta' gwaljenza eh, u korruzzjoni u fejn qed jitolbu governanza aħjar u opportunitajiet ta' xogħol. Ir-risposta tagħna għandha element komuni wkoll għanna kundannajta kwalunkwe għatta ta' violenza minn kwalunkwe naħa tlabna li jkun hemm eh, kontroll fuq eh, jiġu eh, trattati demonstrazzjonijiet rispetta għal libertà ta' espressjoni u li jiġu ħarġa l-violenza u li l-atturi barranin jirrispettaw is-sovrintà ta' dawn pajizi pajjiżi Jiena nixtieq kommenta fuq ċerta speċifiċi dawk li semmu hemmhekk u l irak L-isfidi eh, tal irak hija uniċi. Il-pajjiż qed toħroġ minn konflitt twil għandha bżonn rikostruzzjoni u rikonċiljazzjoni għandha bżonn ukoll tissodisfa l-aspirazzjonijiet tal-poplu biex ikollhom ħajja aħjar u dawn għandhom bżonn jiġu sodisfatti jekk l irak ħad jiġi stabilizzat fi żmien fit-tul. Imma jiena rajt fl l-aħħar żjara li kont hemmhekk f'Lulju kemm avanza il-pajis meta eh, niġu għal biex ikunu disposti biex jaħdmu fuq rekonċiljazzjoni u rekostruzzjoni ma kemm huwa fraġli il-progress. U li ħaġa li qed naraw issa. Mill-bidu tal-protesti rajn tlabna li jkun hemm dialogu biex wieħed jindirizza l-tħassib tal-dak li qed jiprotestaw inklużi daw li tal-missjoni tal-Ġus Pawri. ħaġa urġenti issa. Aħna qed xull l-Irak biex ikomplu involviment konstruttiv mal ġirin tagħha kollha meta eh, il-vuċi tagħha bħala vuċi ta' erf hija essenzjali fir-reġjun. Aħna bħala Ewropej tim ridna nejridu nejdu nejnu l-poplu tal-Irak jikwadanjaw il-paċi, dak li qed jitolbu issa. Aħna nkunu favorijom u nakkumpanjawhom lejn ehm, soċjetà iżjed inklusiva u iżjed ġusta. Ehm, L-Iran ukoll kien hemm protesti nħabba l-frustrazzjoni bid-diffikultajiet ekonomiċi li hemm, iċ-ċittadini għandhom id-dritt li jidimostraw. forma paċifika u ma mlebda ġustifikazzjoni għal violenza mhux proporzjonata li tal-forza sigurtà. U da għandhom jiġu investigati. Jena nixtieq nisħaq ukoll li nippretendu li l autoritajiet tal-Iran jipermettu eh, aċċess għall-informazzjoni u tal-internet kontinwament. Nixtieq ngħid ukoll ħaġa forsi tidher eh, ovvja ma m'għandux jaqsam xejn mal-implementazzjoni tal-ftehim nukleari mal-Iran. Aħna għadna nemmnu.